Il-Presidente. Il-President.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 Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento. Mela nerġgħu niftħu sessjoni tal-Parlament illi e, sospendejna fil-5 ta' Ottubru. Kollegi, qabel ma nibda bis-seduta tal-lum, nixtieq infakkar fuq il-vitmi tal-nirien fil-boskijiet